idħul mill-ġdid tal- rekwiziti tal-viza l dak li għandu xieqsam mal-viza skanadiza l ċittadini taċċek, taċċa Repubblika ċeka. Il-Konsil Parlament ser jidu passi neċessarji dak li għandu xieqsam mal-Kanada sabiex ikunu jistaw jiprojbixxu rekwiziti tal-viza tal-viza l ċittadini ċeki. Aħna ninsabu f'solidarjetà sħiħa ma' ċittadini ċeki li suppost bħal stati membri jew ċittadini membri oħra tal-Unjoni Ewropea għandhom ikollhom il-possibilità biex jitlu l-Kanada